jures għal eh, elu minnu fiħ tal-faċilità ta' detenzjoni u interrogazzjoni ta' Guantanamo. Grazie ħafna bl-intervenzjoni tal-Kummissarju Mazzu. Ek nalqu dan id-dibattitu. Għana għaddu għal-votazzjonijiet. Dak l-għandu xaqsam il-Vietnam għanda seba proposti ta' votazzjoni u hemm waħda li hija komuni għal sitt gruppi politiċi. Pepe Sendi Alde Hodor Sejar u e FD. Aħna għanna votaw il-proposta ta' rezoluzzjoni komuni li votazzjoni nominali. il eh, cartolina, kartolina il card. Si apre, si apre. għek ftaħna l-votazzjoni. Todos hemos votado, efectivamente. Votazzjoni għal-et. tagħna għaddit forma unanimi. Ora Essa għanna għandna sitt proposti ta' rizoluzzjoni fuq situazzjoni fad tal-bniedem fil-Kazakstan. Għanna emenda orali li ġiet ippreżentata mis-Sinjura De Kaiser li jekk nifhem sew huwa pjuttost ta' natura teknika, ma forsi tista' eh, Sinjura De Kaiser tispjegana naqra x'inhi ma jkun hemm l-ebda problema biex naċċettawha b'hekk jogħġbok. Merci, Monsieur le Président. En fait, euh, dans le... Merci, Président. Fi premessa N, naraw l-izjara ta' Sinra Ashton fl-Asi ċentrali l-Kazastan iżdambat mamlet dikjerazzjoni oħra dwar din il-kwistjoni u għal sant jiena nissuġġerixxi dan għaliex jien fil-fatt sib dikjerazzjoni li mmur lura għal Diċembru tal-2012. Ma nistawx ngħidu hawnhekk allura li ma qalet xejn, iżda ngħidu li wara żjara tagħha ġifir nizlu xqalet wara zjara taħħa f'Diċembru ta' l-2012, imma għamlet lebda dikjarazzjoni matul li żjara taħħa, iżda għamlet dikjarazzjoni wara f'Diċembru tal-2012, ekk inkunu ktar ċari. Ninguna. Ma jidix li hemm oġġezzjonijiet allura ħnivvutaw fuq it-test tal-emendi kollha b'din il-bicċa miżjuda. Nifhem ukoll il-votazzjoni nominali wkoll. Allora niftħu l-votazzjoni. Kulħadd vota. Iva, issa kulħadd ivvota nagħlqu l-votazzjoni u r-riżultat huwa li il-test ġi eh, għadda b'maġġoranza kbira. Kola se l-atta di stasi. Mela. Eh, minuti għaj jġu eh, sottomess il-parlament fil-sezzjoni jmiss nkun nistan nibatu riżoluzzjonijiet fil-seduta tal-lum. Allora, nalqu u kifat qabel. Si il-postel għadu għaw